f'negozjati għal dan il-lan. U jiena nittama li dawn il-koll, eh, dawn il nies kollha jivvotaw favur illum għar l-afsinar. Grazzi tassew. Issa nixtieq infakkar li l-votazzjoni fuq ir-rapport Rejs se il illum fil-11 nofs. Issa l-punt li jmiss Dikjerazzjoni mill-Kummissjoni Sorveljanza tal-Istati Uniti u l ġitta ta' ċattidini tal-Unjoni Ewropea u għet nitkelmu dwar il-program NSA Prism. Aħna, jina rrit nifurmakom, eżis kollegi, illi ħajkolna ċans illi kunem interventi mill-kapita gruppi politiċi iżda musa jkun hemm jil-qasma ma tużaw karta l-lina blu. Allura, Nadu għal-Komissarju Borġ fidejki ikjaġbok. Iva, grazzi ħanaqra din istqarrija fisem il-Kommissjoni. Jemna qed nitkellem flok il-Viċi President Redding. Il-Kommissjoni Ewropea mħazba dwar ċertu rapporti tal-medja riċenti illi l-autoritajiet tal-Istati membri kollom aċċess u kollom juproċessar fuq skala kbira ta' data ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea li billi jużaw fornituri fuq l-internet. Programmi pal-mekim sejħin PRISM kif ukoll liġijiet bbażi ta' dawn ħalliema dawn il-programmi huna interizzati jipperikolaw id-dritt fundamentali għal privatezza u għal ħarsin tad-dejta ta' ċittadini tal-Unjoni tal-Unjoni Ewropea. Il-każ attwali li ġi rapportat fil-medja wis probabbli se jsaħħaħ it-ħassib ta' ċittadini Ewropej rigward l-usu tal data personali tagħhom fuq l-internet u fil-cloud. Eh, fil-mija ta' ċittadini eh, din eh, jibżaw illi d-data personali tagħhom jistaw jintużaw għal għanijiet li mhuwiex l-għan li jinġabber oriġinarjament. Il-każ li ġi rapportat fil-medja wkoll jisaq id-differenza bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti u l-approċċ tagħhom lejn il-ħarsin tad-data fejn fi Stati Uniti fis-sistema legali tagħhom huma biss ċittadini ta' Stati Uniti li benefikaw minn salvagwardji konstituzzjonali fl-Unjoni Ewropea id-dejta personali ta' kulħadd u konfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet tagħhom huma magħrufa u mħarsa bħala drittijiet fundamentali. Jiġu jkunu ġejjin minn fejn jkunu ġejjin. Waqt li r-rapporti huma pjuttost ta' tħassib, il-kustjoni legali hawnhekk mhijiex waħda ġdida. Hija waħda illi l-Kummissjoni diġà trattat fl-modi. Ħantikom eżempju. Il-Kummissjoni diġà semma l-kwistjoni tal- Aċċess tal-autoritajiet portar tal-liġi għad-dejta tal-ċittadini fil-qaffas ta' negozjati mal-Istati Uniti għal ftehim għal ħarsin ta' data, ftehim ġenerali ħarsin ta' data fil-qasam ta' pulizija u kooperazzjoni ġudizzjarja. Kif ta' fuq il-kol sew fil viċi President Redding irċivit mandat biex tinnegozja dan il-ftehim mal-Istati Uniti u i qed iżżomm din is-sala eh, membri tal-Kumitat Libe informati dwar il-progress dan il-negozjati ħxej mu qed jitlob li kunem impenji ċari minnaħa tal-Istati Uniti dwar rispett ta' drittijiet tal-bnidem ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea għal ħarsin ta' data u biex ikollhom aċċess għal rimedju kol ġudizzjarju hekk kif hemm eh, jingħata li ċittadini tal-Istati Uniti. Rigward il-programm PRISM, il-Kummissjoni ser tressaq dil-kussjoni ma l-autoritajiet tal-Istati Uniti mill-aktar fis. Ħatitlob kjarifiki dwar jekk aċċess għad-data personali fiħdan il-qafas tal-programm PRISM huwa limitat għal każijiet individwali u, li huwa msejjes fuq suspetti konkreti jew jekk ink minnaħa l-oħra tippermetti li jkun hemm trasferimenti sħaħ ta' monti sħaħ ta' data din Vice President Redding se stressaq din il-mistoqsija determinazzjoni fil-konferenza li jmiss ma l-Istati Uniti u Dublin. Li l-in mill-kuntatti tagħna ma l-Istati Uniti l-Unjoni Ewropea tista' wkoll taġġixxi billi tara illi i tamma li l-annifissa bil-reġizazzjoni soda sabiex tkun tista' tħabba twiċċa ma' dawn it-tip ta' situazzjonijiet. U jiena qed nisreferi hawnhekk mod partikolari għal ħarsin tad-dejta. Taħt il-leġislazzjoni attwali, id-direttiva ta' ħarsin ta' data l-1995 meta id-drittijiet ta' ċittadin tal-Unjoni Ewropea u Ewropew huwa involut huwa fidejn imħallef nazzjonali biex jara jekk din id-data tista' tiġi trasmessa legalment ċertu rekwiżiti jekk ikunu nazzjonali, Ewropej jew inkella internazzjonali. Il-Komissjoni temmen illi dawn it-ħassib irrit jiġi indirizzat. U dan huwa għalan tar-regolament tal-ħarsin tad-data ġenerali. Il-riforma illi Viċi President Redding tipproponi tgħid il qed iżżomm illi il-level oli tal-ħarsin ta' data jibqa billi garantixxi li ċittadini li kunu jafu meta privatezza tagħhom tkun ġiet miksura u meta jkun hemm bżonn konsens li dan il-konsens ikun ta' veru. Mod iktar speċifiku, ir-riforma tal-ħarsin tad-data Ewropea tittaċċerta li l-Unjoni Ewropea tista' titratta sitwazzjonijiet bħal huma il-programm PRISM permezz tal-regoli tal-ħarsin tad-data dispożizzjoni ċara fuq l-ambitu territorjali. Kumpaniji li mhumiex Ewropej meta jkunu qed joffru servizzi u prodotti lill konsumatur Ewropew, irid japplika għal japplika il-liġi tal-ħarsin ta' dejta Ewropea bisħieħ. Definizzjoni sħiħa wiesa tal-ħarsin ta' dejta responsabilitajiet ċari għal proċessuri u regoli b'saħħithom għal trasferimenti internazzjonali. Premessa d-desejn tal-regolament propost tal-ħarsin ġenerali jirrifletti l-idea tagħna illi sabiex aħna nkunstaw nistgħu nevitaw konflitti ta' ġurisdizzjoni, aċċess min-naħa tal-liġi awtoritajiet tal-liġi ta' nfurzal ta' pajjiżi terzi, l-dejta personali ta' ċittadini terzi li jinżamm fuq il-server ta' kumpaniji tal-Istati Uniti li serf permezz ta' channels partikolari legali bħal muma per eżempju il-ftehim ta' għajnuna reċiproka legali bil istati Uniti u Unjoni Ewropea. Il-Parlament ressa emendi eh, biex ikunu jistaw niċċaraw il kondizjonijiet tar regolament li taħtu il-deċiżjoni ta' orti u kella tribunal ta' pajjiż terz u hija inforzabbli taħt leġislazzjoni Ewropea. Il-Kommissjoni ser tifli dawn il-proposti. Membri onorevoli, Signor President, għal-Kommissjoni temmen li l-adozzjoni mħaffa ta' din il-proposta se solvi kull tip ta' lakuna legali illi tinħaloq meta il-kumpaniji jiġbru u jitrattaw data personali ta' ċittadini Ewropej u qed jħabtux ma' żewġ sistemi sovrani differenti. Il-Kommissjoni qed tara fuq dan il-Parlament biex jappoġġaw il-prinċipji tar-riforma tal-ħarsin tad-data u li li kunem adozzjoni mħaffa ta' dan il-pakket ta' adozzjoni. Grazzi ta' sew. Issa nandu għal-kallima fissem il-gruppi politiċi nandi l-ewel net għal-kollega Weber fissem l-IPP. Grazzi, Sinu President, Komissarju, jina d-dejta tijaj, ija tijaj, propieta tijaj, dan ija il-ġebla ta' xewka tal-ħsib Ewropew fuq il-ħarsin ta' d-dejta il-stat ukoll jirkonoxxi illi data hija tija, jiena sitta d-dejta tija, jiena nara x'namel biha u x'jiġri minna u dan huwa l-prinċipju illi jrid jitħares mill-istat dawn il-frontieri jridu jitqisu bis-serjetà. Rapporti mill-Istati Uniti qegħdin ħasbuna ħafna. Jeġa' tajba li qegħdin iddiskutu dan il-punt hawnhekk illum. Tajjeb illi dan id-dibattitu imbedda hawnhekk. Ukoll anki fl-Istati Uniti għaliex aħna rridu naraw kif għandna nittrattaw id-dejta personali bl-aħjar mod għaliex huwa inaċċettabbli sa barra, inaċċettabbli għall-aħar, namela ċara fissem il-grupp tal-IPP, inaċċettabbli illi l-Istati Uniti ta' l-Istati Uniti għandhom regoli differenti li, li gvernaw l-aċċess għad data personali ta' ċittadini tal-Istati Uniti un bat regoli moti ieħor ta' ċittadini ġej minn pajjiżi oħrajn. Aħna irridu nidefinixxu l-miri tagħna. L-ewwel net għandna nabżon trasparenza, aħna rridu nkunu nafu x'qed jiġri. Il-Viċi President Reding, kif ukoll il-Kummissarji kollha għandhom l-appoġġ sħiħ tal-Parlament meta jtolbu għal iktar kjerifiki fi Dublin. Aħna rridu niflu kol il-twettiq tal-regoli eżistenti aħna rridu trasparenza mill kompanija pal Google, Facebook u kompanija oħrajn li mattivi fis stati Uniti jaħdmu fl-Ewropa, mela il-klijenti tagħhom irridu ikunu ċari informazzjoni xi l-aċċess li qed jingħata lil dawn il-kumpaniji dawn il dwar id-dejta tagħhom qed jgħidu li hemm kumpaniji li qegħdin jippermettu li jkun hemm dejta ta' ċittadini tar-Renju Unit lill-Stati Uniti. Din hija xi ħaġa rridu niċċaraw. Aħna nabżon standards konġunti, standards komuni. Aħna rrid qegħdin aħna qegħdin naħdmu fuq eh, qafas komuni għal kooperazzjoni ġudizzjarja tal-Pulizija din hija xi ħaġa tajba jena xaġa li ħana nilqaw. Aħna kol għanna bżon ftajm qafas fuq eh, data privata. Għanna bżon standards dinjin illi għandhom jiġu miftema. Irridu naħdmu fuq dan il-ftajim għafas taftajim għal dan il dan il eh, din id-data. Għanna bżon cloud Ewropew, illi jekk dan il-cloud ser jinħolo irrit li d-data tiġi maħżuna skont standards Ewropej. Aħna wkoll irridu leġislazzjoni ta' ħarsin ta' data moderna. Aħna ma nistawx. Ndu e, e, e, naqtu ċamata l-Istati Uniti jekk aħna minna ħafna m'għandniex l-standards sew. Hemm ħafna affarijiet Eh, li għan problema li huma problematiċi rigward il-mod kif id-data tiġi maħżuna għandna bżonn it-teknoloġija li tanalizza il-data. Eh, aħna rridu jkollna standards ċari skont dak li proponaw il-Kommissjoni. Eh, Fil-Lulju aħna nkunu qegħdin nivvotaw fil-Komitat aħna ma nistawx illi illi inħallu li ħadd ieħor jipponta subajh lejna aħna jiena nitlob il-Kunsill biex nqogħdux jaħleħinu fuq l-irqaqat. Aħna rridu nħarsu lejn l-isfidi jew l-għanin u rridu illi nħarġu b'riżultati konkreti. Aħna rridu nisħu pala PP e illi l-Istati Uniti huma nifsħiba tagħna waħna maħniex pożizzjoni illi ma konx pożizzjoni meta nibbinu ċertu standards meta ġejna Swift, terrorizmu internazzjonali u kriminalità organizzata, l-awtoritajiet Ewropej però gawdew mill-analiżi illi saru pereżempju kien hemm attak ta' bomba ta' terrorista kienet mwaqfam fil-Ġermanja waħda fil-Madrid e, minħabba li l-awtoritajiet ta' Stati Uniti kienu kienu tawna ċertu ħiel informazzjoni ġifieri jrid nisaq fuq il-fatt li l-Istati Uniti ma l tagħna, ma meta niġu għal iswif taħna li tam qed nistennew il-Kummissjoni li joħorġu proposta Ewropea għal sistema Ewropea biex nistgħu ehm, eh, analiżi tal-transazzjonijiet. Aħna la rridu naħmu ma l-Istati Uniti bħala msiħba biex inkunu nistgħu nilħu lan sieħ tagħna, grazzi. Grazzi, kollega Maraes. Fisem l essendi erba' minuti. Signora President, Commissario, għall-SND, l-avvenimenti tal-aħħar jiem l-informazzjoni ġiet pubblikata mill-Guardian il-ġimgħa li għaddiet rigward il-sistema eh, top secret ta' sorveljanza jisima PRISM tal-Istati Uniti illi hija eh, meċja mill-NSA u suppost ukoll flimkien ma' Google, Facebook, Microscope, Skype, YouTube u ZOL Eh, dawn eh, huma kompaniji kbar eh, enormi, diganti illi illi għandhom ħafna responsabiltajiet u xokja lil kulħadd għaliex dawn kienu qegħdin jaħdmu flimkien u għalkemm aħna nħossu li jom importanti din wasal illi dan wasal għal ksur ta' fiduċa u fil-laqa li ħajkonna fil 13 u 14 ta' Ġunju għal grupp tagħna hija essenzjali essenzjali illi l-Parlament, il-gruppi politiċi kollha jappoġġaw il-Kummissjoni fuqha illi Eric Holder tal-Istati Uniti jrid ikun responsabbli eh, ta' jridu responsabbli ta' dak li jagħmlu tal-li tasferixu eh, informazzjoni, mod kbir ta' informazzjoni f'daqqa fejn ma kienx meħtieġa għal dik li jaġidha kontra terrorizmu, jaġidha kontra sikurtà ta' ċittadini tagħna. Informazzjoni din ma kienx meħtieġa li tmur kontra il-fiduċja mill-mod kif id-dejta tinħażen u id-ġlida kontra terrorizmu u l-ġlida biex inżommu s-sikurta. U dak il-bilanċ bejn is-sikurta u iħtieġa biex inħarsu d-dejta illi dak il-bilanċ essenzjali illi jridu nżommu. Ir-rapporti fil-Guardian u l-Washington Post qed jimplika illi dawn il-kumpaniji kbar qegħdin jasmu formazzjoni ma' imma l-autoritajiet ta' Stati Uniti eh, biex eh, jgħinuhom fil-tfittxija eh, tagħhom terroristi u biex jagħtu komunità tal-intelligence ta' Stati Uniti biex jagħtu biex jieċivu informazzjoni partikolari. U aħna mħazbin illi dan il-proċess jarb massa ta' data ta' ċittadini tal stati Uniti għall-inforzata liġi u għanijiet oħra seħħaw taħt ir-responsabilta ta' dawn il-kumpaniji li għanni kif semmejt fil-qaffas ta' dan il-programm tal-imot li mhuwiex konformi mal-leġislazzjoni tal-ħarsin tad-dejta Ewropea. Aħna wkoll imħazbin dwar in-nuqqas ta' qaffas transatlantiku legali biex ikun hemm sim ta' dejta personali, speċjalment meta nqisu illi negozjati u taħt il-tajim ta' umbrella ta' protezzjoni ta' dejta bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea il għamadim il 2011 ma tista' jdiru waqfu issa. U aħna rridu nagħmlu l-għamlu tagħna biex naraw illi il-Komissarju żomm responsabbli eh, Stati Uniti biex l-awtoritajiet pubbliċi tal-Istati Uniti jgħidulhom li meta jipproċessaw id-dejta taċ-ċittadini jagħmlu dan skont is-standards tagħna Ħaġa oħra, aħna rridu nisħu l impentana fuq il-ftajim tal livello li fuq il-pakket ta' riforma ta' dejta skont il-linji li huma definiti oriġinarjament fil-proposti tagħna u msaħħa memendi li huma mresqa minn rapporters tarifi u rigward il- il-ħtiġijiet tal-ħarsin tad-dejta aħna nagħmlu ċara illi f'dan il-qafas legali għal-ħarsin tad-dejta nforzar tal-liġi u għal anijiet tas-sigurtà permezz ta' atturi pubbliċi u privati huma relevanti sa barra u dawn ma jistawx ma jistgħux nitlajjaw aktar. Apparti hekk hemm kwistjonijiet oħra li nxaqsmu mal-ħarsin tad-dejta u flussi tad-dejta dawn l-istandard ta' jkunu meħtieġa meta jkun hemm negozjati li jkun hemm bejn il stati Uniti u l-Unjoni Ewropea fuq TTIP eh, biex inħarsu li jkun hemm leġiżlazzjoni Ewropea li tinżamm dan il-qasam aħna nafu xinu l-impen tal-Komissjoni li iżommu l-Istati Uniti responsabli għal dan id-defetti fil-data, eh, fil-ħarsin ta' data, iżda importanti fil-dawl tal-PRISM u l-NSA, illi il-ċittadini tal-Unjoni Ewropeja l moħom ta' xista jiġri. Jiena f'pajjiżi fil-Unjoni Unita tħassib kbir dwar xġara u ovvjament kien hemm fiduċa illi ġid velata u issa irridu daraw illi eh, aħna irridu nżommu responsabli dak li għalu dak li għamlu eh, eh, l-autorità tal-Istati Uniti illi standards jinżam u li ċittadini Ewropej nsarħula maħom illi aħna għedin namlu xonna kif suppost grazzi. Thank you very much, kolleg uh, Moraes. Colleagues, let me... Grazzi, kollega Moraes, kollegi, nfakkarkom li skont id-deċiżjoni tal-gruppi politiċi memx proċedura ta' KGDI, memx karti blu, sabiex ikonna iktar eh, ċans eh, illi gruppi politiċi jiskelmu issa naddu għal kollega Invelt Fisem Lalde biex jitkellmu għal jitkellem għal 3 minuti. Grazzi ċer. Kollegi Kommissarju. min, miljun ċittadin Ewropew kienu xokjati sabarra barra ġimma li għaddit meta raw illi eh, pajjiż barrani kellu aċċess għal kull dettal intimu ta' ħajja privata tagħhom. Din hija kwestjoni tassew li tħassibna fl-Istati Uniti din hija meqjusa bħala xi ħaġa eh, inaċċettabbli. Bil-fatt kien ippreżenti nnifsu li kellu indirizz tal-Kongress tal-Media. L-ewwel net, kur rispett lill komissarju għanna komissarju ta' saħa pubblika biex jitratta din il-kwistjoni meta l-President Barroso li suppost daħal fil-helikopter tiegħu u ġi Strasburgu biex iwieġeb li ċittadin, 500 ċittadin imħasseb ma, ma kienxaw, għanna u kol xo post reprezentant responsabli għal kontra terrorizmu fis-sala. Għalfejl, għanna mannix il-mesċeja politiċi u l-anina unek. Eh, kollegi, ħajn ħarsu madwarna u kol. Din is-sala, ija pratikament vojta. Din is-sala, 10 snilu, meta aħna kena situazzjoni simili, skon semina eċelon, konna għamilna sħarriċ parlamentarju kbir. Illum għanna erba minn nis illi indirizzaw ċittadin, jeba ħames mit ċittadin. Aħna qegħdin infallu ċittadini tagħna fi żmien meta il-fiduċa fil-Unjoni Ewropea hija baxxa aħna misna nisħtħu. Issa dwar is-suġġett innifsu. L-ewwel net aħna ma nistgħux, sigur ma staġibniex wis illi rajna l-Istati Uniti qegħdin jispjawna, xovvi konna nafu bi qegħdin inna nistaqsu nagħmlu mistoqsijiet Eh, mittal darba. Imma li tagħmel ħafna mistoqsijiet il-Kummissjoni isek qed parla mal-ħajt. Jiena għandi lista sħiħa ta' mistoqsijiet li qatt ma ġew imwieġba fuq fajsa fuq il-applikazzjoni eh, ekstraterritorjali tal-liġi tal-Unjoni Ewropea fuq ħafna affarijiet oħrajn li qatt ma wieġbuna l-Kommissjoni dwaru. Il-Stati membri Peress li hemm dibattitu nazzjonali fuq l-istess kwistjoni issa, is-Sir Merkel li sa titlob eh, spjegazzjoni mill-Istati Uniti. Imma fl-Istati Membri kollha, inkluż il-Renju Unit sur Mares u anki fil istat Membru tiegħi. Janna qegħdin nagħmlu l-istess. il-ġifiri l-Istati Membri qegħdin għedin jgħidu ħaġa u jamlu oħra. Kif kif kif qed nistaġbu issa li qed niskantaw li mhux ħadd m'għandu fiduċja fihom. Il-gvernijiet e, e, qed mux il-ċittadini mux jafdaw il-gvern, ma l-gvern għas ma jafdaw ċittadin. Kif nistaw nejdu? Il-gvern jittadleġittu l-Iran, e, pajizi oħrajn, illi dawn mandom xispew fuq ċittadini tagħhom għaliex dik mhix demokrazija jekk aħna stess qegħdin nagħmlu l-istess ħaġa ma' ċittadini tagħna. Aħna qegħdin nittilfu kredibilta' hawnhekk. Dwar relazzjoni speċjali, jiena smajt ħafna kollegi illi jirreferu għal relazzjoni speċjali mal-ħbib tal-qalb tagħna l-ikbar għalija tagħna l-Istati Uniti. Jiena ma nafx jekk qed ismajx dak li qal president Obama meta kien qed jindirizza l-Udjenza Amerikana li kienu mħasbu qalilhom le tinkwetaw xejn, aħna maħniex qegħdin nispjawkom bħala ċittadini, aħna qegħdin nispjaw fuq il-baranin biss. Il-baranin, jiġifieri ba' aħna. Iġifiri l-ċittadini Ewropej. Iġifiri xtip ta' relazzjoni speċjali di, suppost. U dawn l-ħar 12 sena l-Ewropa għamlet il-kutrum bajsi biex tipprova tqarreb kemm jista' jkun mal-Istati Uniti fil-ġida kontra terrorizmu. Aħna ħankomplu nagħmlu dawn ovvjament imma aħna irridu naħsbu għall-istess, naraw għal istess u Eh, jina ovvjament grazzi li sur Borġinti qed hawnhekk iżda din hija kwistjoni għal mexxija politika ewlenija fl-Ewropa illi tħares id-drittijiet taċ-ċittadini tagħna fi li issa. Thank you, colleague Invelt. Uh, and now we'll give the floor to colleague Albrecht. Grazzi, issa l-kollega Albrecht fisem il-ħodor għal minuta u nofs. Grazzi, President Aziz Komissarju, jina naqbel ma tassib illi ġew imqajma ġimqajjem mill-gruppi politiċi kollha hawnhekk jiena nixtieq ngħid illi mhix biss dwar il-protezzjoni tad-dejta, mhix kwistjoni teknika żgħira, imma hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar l-istat ta' dritt, dwar id-demokrazija għaliex it-tnejn li huma mhumiex konformità ma' sorveljanza tal-massa ta' ċittadini ma' jistawx ikunu f'konformità ma' sorveljanza tal-massa ta' ċittadini madwar id-dinja kollha u għalhekk irridu ngħidu illi aħna ma rridux din is-sorveljanza tal-massa u neħtieġu regoli b'saħħithom tal-protezzjoni tad-dejta rriduha bħala prekondizzjoni għad-demokrazija l-istat ta' dritt u kol għas-sikurtà u fiduċja fis-suq digitali u fis-suq kollu kemm hu. Bekk hija kwistjoni tajba ħafna li aħna qegħdin nirreaġixxu bħala Ewropej billi noħolqu l-istandards tagħna dwar il-protezzjoni tad-dejta nagħmlu salvagwardja taċ-ċittadini, ta' drittijiet taċ-ċittadini tagħna l-ewwel qabel kollox u niddeċiedu. Illum qabel għada dwar ir-regolament propost dwar protezzjoni ta' data bi standards b'saħħithom anke dwar it-trasferimenti ta' data għaliex dawn huma kumpaniji li qed jagħmlu proċessar ta' data personali eh, bil-massa ħafna data tagħna u kol tagħti l-opportunità l-awtoritajiet sabiex ikollhom aċċess għalihom u jekk aħna rridu influenza sikura Ewropea irridu niżguraw illi jkollna regoli ta' protezzjoni ta' data b'saħħithom siguri li jkunu jistgħu jiġu infurzati u joħolqu regoli ċari għat trasferimenti ta' data u bħala rapporter dwar ftejjem qafas mal-Istati Uniti dwar protezzjoni ta' data jiena nixtieq ngħid illi aħna rridu naħdmu dwaru, rridu naqblu dwar standards mal-Istati Uniti imma irridu kol ċertu li fuq in-naħa l-oħra tal-Atlantiku. Irridu eh, xi bidliet, xi bidliet leġislattivi għaliex minn hawn dawn mingħajr dawn tal-aħħar maħni ser insibu bażi komuni. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Kerkup. Tlet minuti, grazzi Kommissarju. President, id-dibattitu l-lum huwa dwar iż-żieda fil-fiduċja minnaħa tal-konsumaturi u kol nejnu l-gvernijiet u l-aġenziji sabiex jiproteġuhom dawn il-kumpaniji li diġà semmejnihom kienu qed iġibu ruhom b'mod illegali, din jaġixxu b'mod illegali l-gvernijiet u l-Kummissjoni spjegaw tħassib tagħhom kif smajna dalodu imma qegħdin jgħidu illi wak min wiesa biex naslu għal konklużjonijiet. Iżda ninsabu hawnhekk, diġà nippuntaw subajna. Uħut minnkom diġà Eh, tkellmu b'mod eh, b'saħħtu kontra l-Kummissjoni, kontra l-Amerika illi drajni ħissa pal-opportunizmu eh, mingħajr ma wieħed jieqaf jaħseb sabiex jiġbor il-fatti u l-provi. Ovvjament din il-plenarja hija mdorrija li tissib wieħed ħati qabel ma jgħaddi ġuri. U dan il-Parlament qiegħed jaħdem għatieħsa biex ir-riforma il-regoli dwar protezzjoni tad-dejta u għadu qed isif tajjim l-Istati Uniti ġaġa l-grupp tiegħi jappoġġa. Is-suċċess sabiex nipproteġu ċ-ċittadini huwa eh, li l frontieri tagħna huwa relazzjonijiet tagħna, jinsaffi relazzjonijiet tagħna ma' pajjiżi oħra. Ew noqogħdu attenti u naġixxu bċertu kawtela, speċjalment il-mod kif qed iġibu ruhom ċertu membri f'din il-Kamra u qed jifridna. Nipproteġu ċ-ċittadini minn eh, teddit modern u għatta bilanċ l-aġenziji tal- L-intelligence spiss jenat illi ma, ma jaġixxux mill-ewwel, imma mbagħad jiġu kkundannati għaliex jippruvaw jiksbu wis. Il-fallimenti tagħhom huma pubbliċi iżejjed. Edin naraw illi gruppi terroristiċi u ta' kriminalità organizzata jużaw tarif, teknoloġija kontra ċittadini innoċenti. Għaldaqstant, irrid ikun hemm xi tip ta' stennija illi l-istess teknoloġija tiġi użata eh, sabiex fil tiġi użata fil-konfrontana, iżda din għanda tiġi użata skont il-supervizjoni legali u rridu nifmu illi aħna ma nistawx niksbu aktar libertajiet billi inneħħu ċertu libertajiet oħra u l-ikbar għasser ikun dejjem l-istat ta' drittu għalek u għana li aħna pala politiċi infakru l-dawk li mandomx da' sekseta viżibli illi li nizguraw s-sigurta ta' ċittadini tagħna mandiċ tiġi għaskapitu ta' demokrazija. Iżda, ċertu persuni f'din il-kamra jmissom jiftakru minnu l-għadu reali tagħna u fejn jinsab. U meta aħna nitrattaw mal-alleati tagħna u meta rridu il-verità u tweġibiet, il-ħbieb jisimgħuk l-aktar meta inti titkellem u mhux meta inti tolli leħnek u tajjat. Grazzi. Il-kollega Pasca fisem li jefdi għal minuta. Grazzi, Kommissarju. Jiena xej qed nuħu gost dwar il-leaks li kien hemm dwar il-programm sigriet tal- Prism tal-NSA l-Aġenzija ila eh, żomm u tiġbu l-informazzjoni sa mill-2007 u tevalwa l-informazzjoni dwar iċ-ċittadini tagħna, tevalwa l-komunikazzjoni elettronika kollha li qed tgħaddi mill-kanali Amerikani, dan juri illi huma qegħdin jiksru il-privatezza ta' ċittadini tagħna, qegħdin jiksru id-drittijiet tagħna. Aħna ma rridux inħallu illi ikun hemm dan l-ispijar illegali ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea fl-Istati Uniti u fl-Unjoni. U bekk kumpanji Amerikani illi permettew aċċess għal dan it-tip ta' data għal gvern tal-Istati Uniti huma kisru il leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea aħna għandna ninvestigaw din il-kwistjoni. Aħna irdu nadottaw l-istess miżuri, l-istess sanzjonijiet kontra dawn il-kumpaniji. L-istess sanzjonijiet li aħna napplikaw għal kumpaniji oħra illi jiksru ir-regoli tagħna. Dan l-aġir paranoiku konfronta l tal-imsieħba Amerikani tagħna hija xi ħaġa ta' min jikkundanna. Kollega Verġja għal minuta u nofs. Grazzi, onorevoli President. Meta nisimgħu il-Kummissarju jiena qisni qed ngħid qed jgħaddina biżmien. Jiena naf li huwa ma jafux id-dossier suppost kellha tiġi l-Kummissarju Reding. Iżda xejn ġdid Eh, minnaħa tal-Istati Uniti, kolli ngħid. Nafu illi ċertu rapporti minnaħa tal-mezzi ta' xandir, tal-gazzetti, dwar affarijiet illi konna nafuhom. Joe Biden, il-Viċi President Amerikan hawnhekk f'Mejju 2010 kien qal kemm il-privatezza tal-Amerikani hija protetta mill-Kostituzzjoni Amerikana dawk illi edin jiddubitaw, edin dejjem jikbru fin-numri tagħhom. Nafu illi l-NSA għandhom aċċess għal ċertu servers ta' kumpaniji fuq l-internet dan il-ġgant m'għandux standard ta' difiża għandhom standards għoljin ta' protezzjoni. U iva, dawn ir-rapporti għanna nevalwaw, għanna nezzaminaw, għal president Obama meta intervjena għal kisaħu biret illi sorveljanza tal-internet ma tiġix applikata l-ċittadini Amerikani. Il-liġi tal-Stati Uniti ġiet miksura għaliex is-sorveljanza mhijiex permessa. Dan ifisser illi l-oħrajn jistgħu jiġu spijati kif ġiġi iċ-ċittadini Ewropej m'għandhomx l-istess drittijiet paċ-ċittadini Amerikana hemm ħafna atti minnajr lebda differenza minnajr ma eh, dan jista' jiġi ġustifikata bazi tal-prinċipji. L-Europol xabba jgħidilna dwar dan, issa id-dejjaqna kull darba li jkun hemm ftehim, eh, round ta' ftehim ta' dan it-tip il-negozjatur eh, tal-Kummissjoni ma jagħmilx konċessjonijiet, aħna ċħadna swift akta għaliex irridu li ċittadini Ewropej ikollhom dritt tal-protezzjoni inna d-dejjin, inna dejjaqna b'din l-ipokrizija issa, għanna wis provi tal-fatti għalek wasal iż-żmien illi nisħu il-protezzjoni tad-dejta taċ-ċittadini tagħna. Grazzjon, Onorevoli Verġa. Sabiex nikkonkludi, ngħaddi l-kelma l kollega Erin Hauser minnaħa tal-membri mhux affiljati. Għal minuta, President, Sinjuri. Ixtajdu intom? Kiku ħaddim mill-Istati Uniti, mis-servizzi sigriti tal-Istati Uniti, ikun qed isegwikom lejlu nar, ikun qed jinterċetta dejta tagħkom ma tkunux kuntenti żgur. 24 sija kuljum hekk qed jagħmlu bit-traffic tal-internet. U aħna responsabbli għal protezzjoni ta' drittijiet fundamentali dan il-programm jikser id-drittijiet bażiċi tal-bniedem ser namlu dwar Swift u l-PNR aħna eh, għaddewna bi żmien l-awtoritajiet Amerikani ma jistax eh, ma nistgħux nibqgħu għaddejjin hekk wasal iż-żmien illi nieħdu ridni f'idejna hawnhekk illi nuru responsabiltajiet tagħna nibdew investigazzjoni sabiex naraw x'implikazzjonijiet legali hemm minn xiex benefikaw il-servizzi segreti Ewropej f'rigward ta' data l-Europol per eżempju u fl-ħannet irridu rappreżentanti tal-Istati Uniti li jiġu mistiedna u nefdin il-Kamra sabiex jagħtu kont ta' emilhom. Aħna palis qegħdin dejjem nidbedu mill-libertà u mid-demokrazija. Grazzi. Issa naddi l-kelma lill-Kummissarju Bor sabiex jikkonkludi. Grazzi tassew, Senjora President il-Kummissjoni ikolli ngħid taqbel mal-tassib tal-Parlament Ewropew dwar dan l-iskandlu PRISM u jien se ninforma lill-Viċi President Redding dwar it-taħdida tagħna diskussjoni tagħna hawnhekk illum jien ikolli ngħid illi Sinjura Redding ser tindirizza l-Kumitat Libe fit-19 ta' Ġunju. Dan ifisser illi hija mhux biss ser tiddiskuti mal-Kumitat Libe tinformom dwar l-iżvilupp li ser kun hemm sa dak iż-żmien, imma ser titkellem mal-kumitat dwar in-negozjati tagħha u laqat tagħha f'Dublin nhar il-ġimgħa li ġejja. Hija ser titkellem dwar it-tħassib komuni tagħna fil-laqgħa ministerjali nhar il-ġimgħa f'Dublin u hija ser titlob għal kjarifika mill-Avukat Ġenerali tal-Stati Uniti. Sur Holder, dan kien dibattitu tajjeb, sinjora President, anke xiftit qasir. U ovvjament rajna illi kien hemm żewġ xejri differenti taħsib illi ma jikkontradixux il xulxin. L-ewwel xejra jridu niċċaraw l-affarijiet mal-Istati Uniti u nuru biċ-ċar illi kull darba illi Informazzjoni dwar iċ-ċittadini Ewropej hija voluta, ir-regoli Ewropej għandhom japplikaw u aħna maħniex sodisfatti bil-livell ta' protezzjoni ta' informazzjoni ta' data mill-Istati Uniti, mod partikolari anke jekk qed jaqra kif għal-Sur Morajis The Guardian. Hemm referenza mill-whistleblower għal faċilità ta' kif tista' tinkiseb l-informazzjoni mill-istess persuna illi E, li kja din l-informazzjoni? U għal il-gvern, et jirfer kien ta' Stati Uniti, il-gvern ta' li l nifsu seta u e, seta li għalli huwa mhuwiex intitolat, m'għandux dritt fuqha din is-seta, m'hemm supervizjoni pubblika. U r-riżultat huwa li persuni bħali għandhom il-marġni illi jagħmlu aktar mill-li suppost u bekk aħna iva għandna dritt illi nistaqsu mistoqsijiet fis-summit ministerjali li jmiss dwar jekk dan eh, sarx fil-konfront ta' ċittadini Ewropej. Fl-istess waqt, jiena napprezza il-kummenti il ta' Sur Kerkhope illi ejjew ma ninsewx minn u l-għadu tagħna. Jiena nista' nikkummenta bħala ex-Ministru tal-Intern għala xar snin xi tkun iġlida kontra il-krim tal-organizzata u terrorizmu mingħajr il-ġabra ta' informazzjoni sigrita ta' intelligence xirqa iżda l-frustrazzjoni ta' kol aġenzija ta' forzar tal-liġi hija m'għandix tkun frustrazzjoni hemmhekk hija meqjusa għalix il-terroristi kim ta' organizzata mandomx regoli xie segwu u l-aġenziji ta' forzat tal-liġi f'pajjiż demokratiku meċin l-istat ta' dritt ma jistax juża ma jista' juża xejn ħlief dak illi ittih il-liġi sabiex jiġġielet it-terrorizmu. U bekk jiena napprezza l-kummenti ta' Sur Weber fost l-oħrajn li qalu li aħna għanna relazzjoni speċjali mal-imsieħba tal-Istati Uniti, aħna solvejna investigazzjonijiet importanti dwar il-prevenzjoni tat terrorizmu permezz ta' informazzjoni eh, li ġiet maqsuma mal-imsieħeb speċjali tagħna iżda ħadd m'għandu juża din ir-relazzjoni speċjali sabiex ma jżomx mal-liġi u sabiex ma jżomx mal-standards internazzjonali u bekk dan huwa lat il-finat ta' bilanċar sa' fejn għanna nżommu din sħubija imma ġala darbija sħubija fija mhux biss jeddiet drittijiet imma obligi aktar b'saħħithom. Għaliex jekk relazzjonijiet, jekk relazzjoni hija speċjali mela lura anke l-obligi għandhom ikunu speċjali. U bekk jiena napprezza il-kummenti ta' Sinjora Infeld dwar din il-kwistjoni u għanna nżommu u dimajnejna u koll dak li qal is-sur kerkob dwar minu ladu veru propju tana. Jiena nixtieq ukoll nfakkarkom li fil-kuntest tal-proposta għar-riforma tal-protezzjoni tad-data fl-Ewropa u napprezza l-kummenti pożittivi li saru minn ta' membri differenti dwar l-importanza sabiex nadottaw dan il-pakkett il-ġdid e kif propost mis-Sinjora Reding il-Kummissjoni qalet biċ-ċar illi l-applikazzjoni estraterritorjali tal-liġijiet minn pajjiżi terzi jistgħu jiksru l-liġi internazzjonali u r-riforma tistabilixxi affarijiet legali illi għandhom jiġu użati. Il-Kummissjoni għall-esta li tikkonsidra kull titjib illi jista' jkonsidra meħtieġ il-Parlament Ewropew f'dan ir-rigward. U bekk għandna naħdmu id fi sabiex jiġi adottat mill-aktar fis possibbli il-pakket u li xi stati membri jixtiequ li ma jiġix adottat mod daqshekk malajr. Aħna rridu naħdmu id fit f'din id-direzzjoni l-aktar fid-dawl ta' dawn l-iżviluppi reċenti. Grazzi, Komissarju Boċ.